Der Präsident! Die Sitzung. Il-President. Nishtiq niftaħ il-plenarja, għandkom il-minuti u l-proċeduri mill-aħħar laqa. Hemm xi oġġezzjonijiet għalihom? Le. Mela għandaq stant inqisuhom bħala approvati. L-ewwel Ari għandna l-pożizzjoni tal-Kummissjoni.